tal ġbittinna l-attenzjoni għal dan il-fat l-arar huwa tassew katastrofiku, grazzi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung nach Eżis kollegi, nistaw naddu tal-votazzjoni. Ha nsegwu il-proċedura semplifikata għal rapport grek dwar realizzazzjoni ta' suq uniku għal konsumaturi ċittadini. Votazzjoni waħda hija il-votazzjoni miftuħa. Haben alle Kulħat Kulħadd vota Il-votazzjoni għal-et angenommen mit 578 Stimmen. 578 favur. rapport għadda. Issa naddu għal rapport ta' Sur Schmidt eh, subja ġdida modernizzazzjoni tal-Universitajiet tal-Ewropa, dialogu bejn universitajiet u negozji, votazzjoni jekk joġobkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. għaddiet. Skont l-agenda issa għanna l-votazzjoni fuq il-report Harms dwar l-assistenza finanzjarja tal-komunità dwar il-dekommissjonar tal-nitajiet wieħed sa erba tal-impjant nukleari ta' Kozloduj fil-Bulgarija l-programm Kozloduj. Dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet? Għaddiet. Issa na votazzjonijiet separati. Emenda 6, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 10, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 11, dawk favur, dawk kontra. Assenzjonijiet? għaddit. Nistaw naddu issa għal-artiklu 1 emenda 35 il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika. Kulħadd tivvota il-votazzjoni magħluqa m'għaddeċ. Issa naddu għal-emenda 21 dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Issa artiklu numru 2, emenda 36 mill-ħodor, votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. <coughs> Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Kulħat il-vota, votazzjoni għamal u għamaddiet. Naddu għal emenda 22, dak favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Wara premessa 6 namenda 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 7 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 33 minnant il-ħodar dak favur. Skużawni, votazzjoni nominali. Se niċċekjaw emenda 7 jgħid il-President allura il-votazzjoni hija miftuħa. Emenda 7. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda 33 minnant il-ħodar votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Ser nagħlaq il-votazzjoni. Ma ddietx. Ngħaddu għal emenda 8 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara premessa 13 għandna emenda 34 dak favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Għal darbohra ser niċċekjaw emenda 34 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni għamaluqa. Ma ditx. Nadu għal emenda 20 minant il-kumitat dak favur kontra astenzjonijiet għadiet. Naddu għal rapport kif ġie għamendat votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota se nagħlaq il-votazzjoni għaddiet. Issa ser ngħaddu għal labot ta' riżoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni għamiftuħa. miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Skont l-aġenda tagħna l-votazzjoni fuq ir-rapport tas survan Van Nisselroy fuq l-implementazzjoni tas-sinerġija tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-fondi. is survan Van Nisselroy jitkellem. Il-mikrofon jekk jogħġbok? Fissem il-PP nixtieq nitlob li jkollna votazzjoni nominali. Detta ta' skadenza diet, jek mem proġezzjonijiet minna tal-kamra. Minħabba li għanna possibilitajiet ristretti b'trespondin il ġeman nissuġġerix li għanna votazzjoni nominali. Tajjeb, naddu għal votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivota. Ser nala il-votazzjoni għaddiet. Skont l-agenda, issa għandna l-votazzjoni tagħna fuq ir-rapport ta' Sur Juan Nongok fuq sostenibilità ta' meda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi l-ekonomija elettriku. qed Menda numru wieħed. Wieħed saħtax għandna verżjoni reveduta emenda numru wieħed votazzjoni nominal votazzjoni hija miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. Ħadiġ. Ser n-informakom li kien hemm talba li ma jkonniex blok group għal daqstan emenda numru 2 il-votazzjoni eh, hija miftuħa. Kħat vota Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. Emenda numru 3. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħat vota Sejna la il-votazzjoni. Ma ditx. Emenda numru 4, l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota Serna la il-votazzjoni ma ġietx. Emenda numru 5, l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota Serna la il-votazzjoni. Ma ġietx emenda numru 6, l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija Ma ditx. Għandha numru seba'. Sej niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota sej nagħlaq il-votazzjoni. Ma ditx. Għamenda numru 8. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni għamaluqa. Ma minn dan numru 10. Votazzjoni għamaluqa. Votazzjoni miftuħa. Kala t-vota. Votazzjoni għamaluqa ma ditx. Menda 11. Votazzjoni miftuħa. Kulħat t-vota. Il-votazzjoni hija magħluqa. M'għaddiċ. Issa ngħaddu għal paragrafu numru 2. Votazzjoni fuq it-test oriġinali. Votazzjoni fit-tnejn l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ser niverifikaw. verifikaw Votazzjoni fuq it-tieni parti. Paragraf 2. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu numru 4. Votazzjoni fuq test oriġinali fit tlet parti l-ewwel parti. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tiret parti, dak favur. Aw talba biex niċċekjaw it-tieni parti għal dastantina niftaħ il-votazzjoni fuq il-paragrafu erba' tieni parti. Kulħadd ivvota. Sella il-votazzjoni ma Se Sinifutaw fuq it-tielet parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ser nivvutaw fuq paragrafu 7, test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nivvutaw fuq paragrafu 11, test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti, dak favur, kontra Assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa sejni votaw fuq paragrafu 17, test oriġinali f'tlet partijiet. Ninformakom li aħna kena xi talbiet tal-votazzjoni nominali. Issa sennadu għal-ewel parti parker fil-batax dok eh, favur kontra astazzjonijiet għaddit. Tini parti dok favur kontra astazzjonijiet għaddit. Teret parti dok favur kontra astazzjonijiet ser nitċekjaw, votazzjoni għam Kulħadd ivvota sejna la il-votazzjoni. Ma Issa sejna nivvotaw fuq paragrafu 19 emenda numru 10 emenda rapporter kif ġiet reveduta. Votazzjoni nominali din ġiet aċċettata l daqstant għandna votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Ser nagħlaq il-votazzjoni ma ddiċ. Paragrafu 19 it-test oriġinali, votazzjoni fit-tnejn, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti daw favur, kontra. Astenzjonijiet niverifikaw, votazzjoni hija miftuħa. Tini parti ta' paragrafu 13 test oriġinali, dak kolla t-vota għana l-votazzjoni ma' dieċ. Paragrafu 59, votazzjoni fuq test oriġinali l-ewel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, ma' dieċ. Le, għaddiet jgħid il-President, skużawni, tini parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet. Ser verifikaw. Votazzjoni hija miftuħa. Tieni parti ta' parti paragrafu 59. Kulħadd ivvota, l-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa ngħaddu għal paragrafu 61, test oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dok favur kontra astenzjonijiet se niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Tini parti, paragrafu 61. kulħadd ivvota l-votazzjoni hija magħluqa. M'għaddietx. Naddu għal eh, premessa A, test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel parti dak kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Tieni parti għak fuvur. kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Issa ser naddu għal eh, votazzjoni fuq il-rapport kif di emendat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulat vota. Votazzjoni għamaluqa. 302 favur, 275 kontra għadiet. Der Berichterstatter hat um das Wort gebeten.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 dawn iċ-ċirkostanzi għallura u għan possibli għalija li nappoġġa dan il rapport La jien u laqqas il-pieta l grup għal daqstan tiraw il-firma tijaj. Herr Hornbuck, Ihre Erklärung wird zu Protokoll genommen. Sur Huangok, id ist ja, Sir titnizzel fil-minuti. Issa ser naddu għal votazzjoni fuq ir-rapport ta' Cortes Lastra dwar il-kontribut tal-politika tal-koezjoni għal il-ħuq tal-objettivi tal-Lisbona u ta' eh, l-istrateġija tal-2020. emenda waħda li emenda numru 9 ser nivvotaw fuq għadok favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Ser nivvutaw għallura fuq il-test oriġinali minn il-kumitat eh, favur, da favur, kontra, astenzjonijiet. Il-test ġi approvat. Sinura Tojek joġbok. Rapport Gong Kok il-kammagna il, ma ħadmi ċejna konti votajt kontra. Vielen Dank, Frau Kollegin. Grazzi. Ser nizlu dan fil-minuti. Issa ser nadu rapport Pejon għall-Unjoni eh, dwar l-Unjoni tal-Mediterran. Emenda numru 2, paragrafu 1, dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Paragrafu 3, emenda numru 4, dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ ukoll. Paragrafu numru 4, emenda numru 3, votazzjoni nominali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Il-votazzjoni hija magħluqa. Din il-parti ma' diċi tieni parti, votazzjoni hija miftuħa. Nala il-votazzjoni jekk il-koll ivvotajtu. Il-votazzjoni hija magħluqa. U koll ma' diċ. Paragrafu numru 5, emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa ma ditx ukoll. Paragrafu numru 5 menda numru 6 fi tliet partijiet u xi partijiet votazzjoni nominali. Votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet, tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota, votazzjoni għamaluqa. Maddiċ. Sezzjoni numru 3, votazzjoni nominali. Kati vota. Votazzjoni hija magħluqa m'għaddiex ukoll. Paragrafu numru 7, emenda 7, favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Paragrafu numru 8, it-tieni parti, f'żewġ partijiet, dawk favur tal-ewwel parti, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra ser verifikaw dwar dan. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Il-test oriġinali allura mela di se nivvutaw fuq il-paragrafu numru 10 dak favur kontra jiet għaddiet. Paragrafu 10 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet u kol Paragrafu 13, il-test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Nara il-votazzjoni għal stant. Il-test ġi adottat. Paragrafu 15. Il-verżjoni oriġinali tat-test żewġ partijiet, l-ewwel parti ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit tini parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi paragrafu 17 emenda minja favur kontra astenzjonijiet ma taddix Test oriġinali f'żewġ partijiet, paragrafu 20 dak vuler parti tieni parti kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti lew favur kontra astenzjonijiet taddi wkoll tieni parti. Għanna menda disa dak favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Dan iwassanna għal test kif emenda dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Il-test huwa approvat. Naddu issa l-votazzjoni fuq rapport Kirillov fuq strateġija tal-Unjoni Ewropea għan nofsinhar tal-Kawkażu. Paragrafu 8, emenda numru 2 dawk favur daw kontra astenzjonijiet. Naħseb nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Kuħat vota, votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda tlieta dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 13, emenda erba dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 14, emenda 6 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 15, emenda 7 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 23, emenda 5, dak favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Paragrafu 54, emenda numru 2, dak favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Nivvotaw issa fuq test kif emenda dak favur, kontra, astensjonijiet, Il-test għalek u approvat. Grazzi ħafna kollegi għal kooperazzjoni ta'kom. Dan kien l-ewwel eh, attentat tiegħi li mmexxi vot nittama illi ikolkom li klat tajba jidher li intom ħerqana ħafna sabiex tmorru tiklu ma dana kollu se nkomplu bid-dikjerazzjoni u spjegazzjoni ta' vot. Fuq ir rapport Grek is-Sur Herr Kollege, ja? Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, Sir President. Jena soddisfat ħafna li fuq il-rapport fuq il suq uniku għal konsumaturi u ċittadini.